Uh, good afternoon, everybody, and uh, a very warm welcome to... Merħba l-kulħat, merħba l-dan ismiħ, l-lum, warlof senar, nishtiq li postkom, ħanibdow il-laqa. Nistiqdan il-kulħat tipoġġu bil-qeda, nasab għanna bizzejiet postijiet fejt poġġu. Din il-laqa għed mxandra fuq l-internet u għalek nishtiq nilqa lil-min għed isegwina online. Aħna minna reklamar, kem stajna għal dan ismiħ, għal dawk li naħseb li naħsibna li għandhom interess partikolari għal dan is-suġġett, nittamaw li hemm ħafna membri attivi mill-komunità ta' sewwieqa tal-muturi u ħarsu b'mod miftuħ kif il-Parlament Ewropew jitratta din il-kwistjoni u kif qed jorganizza smih bħal dan organizzajni ħapposta biex ikonna din l-opportunità niddiskutu dan is-suġġett. Nista' ngħidilkom li għandna web address tistaw sibu email address u koll jek u tresqu xi punti minnħatakom l-rapporter sur Van de Kamp li ħajtkellem dal-waqt natikom possibilità kollha li tagħmlu dan permezz tal-email. Hemmhekk isibu link għal newsletter regolari tagħna u jekk tixtiequ tabbonaw tistgħu issiru ħabib tal-komunità tas-suq intern tistaw tajdunna xtaħsbu dwar dan ismiħ u għandkom bekk il-mod biex tikkomunikaw magħna. Kulħadd hawn suppostandu programm li tqassam għandna kopji ta' xi slides li ħa jintwerow u anki biografija tal-kellima. U għalhekk bħala President mhux se noqgħod naqra l-biografija ta' kull kellim, iżda ħan introduċihom kif mxu l-qoddim fil-laqa. Lan ta' din stada nismiħ u huwa li niddiskutu l-proposta mill komissjoni Ewropea biex kunem hemm riforma għal regoli dwar l-approvazzjoni u sorveljanza tas-suq tal-vetturi b'żewġ roti, tliet roti jew erba' roti. Il-Kumitat huwa responsabbli b'mod konġunt mal-Istati membri mis-27 gvern li qed jeżaminaw din il-proposta fl-istess ħin. Din hija proposta mill-Kummissjoni Ewropea u iktar il-qoddim ħan nisimaw mill-tim tal-Kummissjoni Ewropea li proponow din il-proposta. Nilqa l-Sur Filip Ġan li huwa l-kap tal-taqsima tal-vetturi tal-karozzi fil-Kummissjoni u ħajkollu koll opportunità jitkellem maħna u fil fatta l slajt tiegħu u nilqaw ukoll il-kollegi li kienu jaħdmu magħna. Il-rapporter li ġi nominat mill-Kumitat biex ikun responsabbli għal dan id-dokument biex jagħmel rekomendazzjonijiet fisem il-Kumitat qed imexxi dan il-proċess qed poġġi fuq ix-xalluk tiegħi huwa sur Vim de Camp u ħejtkellem iktar tard fuq dan ir-rapport. Nixtiequ jkollna perspettivi hawn minnaħa tal-esperti fi smih pubbliku fuq kwistjonijiet u punti ta' tħassib li tqajmu U nafu koll li l-Kummissjoni eżaminat dan ir-reġim eżistenti u ħasbet li hemm bżonn ta' ġornament, speċjalment f'kwistjonijiet marbuta ma' sikurezza, aspetti ambientali u anke l-prestazzjoni ambientali ta' dawn il-vetturi. U ħajkun hemm ukoll diskussjoni dwar l-iskeda, dwar il-kapaċità tal-produtturi tal-moturi u tal-karozzi li wieġbu għal dan u kwistjonijiet kif l-aftermarket jaħdem fir rigward l-spare parts u affarijiet marbuta mat tiswija ta' dawn il-vetturi. Dawn huma il-punti introduttivi tagħna għandna sa 6 biex nikkonsidraw din il-kwistjonijiet u sa nistieden l rapporter is-sur Van de Kamp li ħadem żmielu fuq dan is-suġġett biex introduċi il-proposti tiegħu fuq dan is-suġġett. Jekk jogħġbu. Grazzi, President. Jiena ħejjejt prezentazzjoni qasira għalikom li jisema State of Play, il-fatt tistgħu tarawha fuq l-iskrin. U din il-prezentazzjoni tistgħu isibuha fil-files tagħkom u għamilt punti introduttivi fuqha. Li ġa semmejt l-iskeda inti stess u l-president Skużani li qed ngħid dan, qed ngħid dan iżda kelli nagħmel ċertu arranġamenti u adattamenti għall-iskeda tiegħi għaliex dan il-proċess kollu huwa marbut mal uh, T-regulation li tkopri l-vetturi tal-bidja l-foresterija. Dan wassal situazzjoni fejn etnaqal kemm xejn lura u anke fil-Kunsil tal-Ministri kena nippermettu li l-vetturi tal-bidja jinżammu mal-istess limiti mal-moturi u l-scooters. Hija sfida fil-fatt tal-bdiewa u għal dawk li jaħdmu fil-qasam tal-foresterija. It-tieni punt li xtaqt nagħmel imbagħad huwa fuq l-iskeda tagħna stess il-Kummissjoni Ewropea. Hemm numru ta' problemi u sfidi f'dan il-qasam marbuta mal-fatt li kif qed ngħid aħna ntrabatna ma' din ir-regolament ta' trasport, T-regulation. Aħna ridna ċertu tamir bħal l-ABS, l-anti-locking braking systems, hemm ħafna appoġġ, iżda rridu naraw kemm huwa fattibbli u kif dan jista' jsir fur rekwizit imbagħad tal-emissjonijiet hemm appoġġ għal euro 4, euro 5 u euro 6, iżda dan jintrabat ma' skeda biex bekk l-industrija jkollha biżejjed ħin biex tkun tista' timplementa dawn l-standards l-ġodda tal-emissjonijiet. Fuq l-OBD, il-diagnostiċi ehm, il-sistema ta' diagnostiċi abbord hija skeda komplessa għalija ħajkun hemm tejn li ħajnadu llum fuq l-simplifikazzjoni tal-iskedas dan bat nixtieq niġbilkom l-attenzjoni fuq punt ieħor l-atti delegati. Rridu naraw hemm jekk hux ser ikunu disponibbli fil-ħin. L-slajd li miss jiena nitratta l-ambitu ta' din ir-regolament u hawn hemm punti marbuta ma' l-ATVs. Musi noqgħod nidħol fid-dettall ta' dawn. Iżda hemm kwistjonijiet min-naħa tal-industrija dwar kemm huwa wiesa l-ambitu għal vetturi u dan japplika għal l-enduro bikes u għal trail bikes L-ġo estiżi sa ċertu punt iżda hemm il-punt interrogativ jekk daw għandhom xi daħlu għal darboħra fir-regolament. Dan id-dibattitu fuq l-ambitu hija xi ħaġa li insemmi propju fir-rapport tiegħi. Il-vutturi u r-roti li jaħdmu bl-elettriku ħantikom referenza speċifika iżda mhix ċara ser nagħmlu bihom jew x'mhux ser nagħmlu dawn il-roti li jaħdmu bl-elettriku. Hemm talba sabiex noħolqu ambitu għall-innovazzjoni. Bat punti ieħor li nixtieq niġbirkom l assenzjoni dwaru huwa s-sikurezza u tħassib s sikurezza. Hemm lej HO l-Automatic Headlight On biex jevita ċertu perikli fuq il-post, iżda min jgħid li dan huwa teddida għal libertà tas-sewwieq Irridu naraw li indirizzaw dan il-punt, un anki fuq l-ABS diġa tkellimt ftit dwaru, iżda ndunajt li hemm iktar appoġġ minn naħa tas-sewwieqa tal-muturi għall-ABS milli pereżempju għall AHO. Iżda hemm differenzi minn pajjiż għal ieħor. regolament tal-AHO ikun regolament ieħor, iżda l-ABS hija xi ħaġa li rridu niddiskutu flimkien. President, nixtieq niġbet l-attenzjoni mod partikolari issa għal l-industrija tal-spare parts jew tal-components. Hemm forsi xi parts li tkun tittaqat mal-vettura tiegħek u għalhekk il-mistoqsija hija x'ser nagħmlu bihom. Għaliex is-sewwieqa tal-muturi jixtiequ jkun jistgħu Eh, ibidlu il-moturi tagħhom, jadattawhom biex jagħmluhom aktar individwi, individwali u hemm min jgħid li għandu nħallu kemm jista' jkun libertà biex dak li jkun ikun jista' jagħmel it-tibdilit li jixtieq fuq il-vettura tiegħu. Ma tantx għamilna ħafna f'dan l-ambitu, ma tantx mxejna l-qoddim, iżda s sorveljanza tassu hija xi ħaġa li għadna qed niżviluppaw u fir-rapport jiena qed nipprova nara kif nistgħu niksbu s-sorveljanza tas-suq f'dialogu mal kunsell u l-Kummissjoni. Nittama li flimkien nkun nistgħu nibnu pakket b'saħħtu. Issa, il-tħassib ambientali. Hemm sfida ulenija, nafu li għandna miri ambientali li huma ċari iżda l-iskeda biex dawn iksbuhom hija xi ħaġa li għandna nidibattu bejnietna. L-istess japplika għal durabilità kemm serdum din il-vettura. Għalek vettura partikolari, kemm ser tkun tista' żomma l-standards ambientali mitluba minna. U għalek, kemm huma l-standards tal-emissjonijiet kemm jisser ikun hemm limitazzjonijiet u mbagħad xi ħaġa fuq il-WMTC kemm huma realistiċi fl-approċċ tagħhom. U hawn nittama li b'aktar dibattitu flimkien nistgħu noħorġu b'xi soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. U għalhekk dik hija l-introduzzjoni tiegħi, President. Thank you very much indeed for that. Grazzi ħafna. Nixtieq nistaqsi li kellima li forsi WMTC ma jfux xini iżda tagħmel iktar qudiem tispjegaw anke l-benefiċċju tal-udenzja tagħna l-kwistjoni ta' sorveljanza tas-suq. Importanti li nagħmlu verifiki ta' dawn il-magni importati li jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea u dik hija tħassib li aħna żamejna rendi kont tiegħu. Grazzi ħafna Sur Van de Kamp per l-introduzzjoni tiegħek. Issa ser nimxu tlet sessjonijiet li huma marbuta mal-kwistjonijiet ewlenin tal-proposta palma qal fissur sur Van de Kamp. L-ewwel ħan dwar is-sikurezza, u mbagħad dwar il-prestazzjoni ambjentali, u mbagħad dwar kwistjonijiet ta' implementazzjoni li inkludu wkoll kwistjonijiet marbuta mal-iskeda u s-sorveljanza tas-suq u l-implementazzjoni. Għanna żewġ kelliema, żewġ esperti f'kull sessjoni u kull wieħed minnhom ħajtkellem mhux iktar minn tmien minuti għandna struzzjonijiet stretti u għalhekk ħanżhom ma seba minuti nibda nġbdulhom l-attenzjoni meta jkunu qed joqorbu lej tmim tal-ħin tagħhom. L-ewwel ħan nisimgħu minn Luca Pascotto li huwa l-direttur ta' mobilità mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awtomobil FIA u hija organizzazzjoni dinjija u tirrappreżenta kemm il-mijiet ta' eluf ta' membri fl-Ewropa. Umbat is-sur Patrice Asendelft tal-KNMV tal-assoċjazzjonijiet l-Assoċjazzjoni tal-Olanda ma dikjarax l-interess tiegħu iżda membru tal- eh, sewwieqa tal-muturi fl-Olanda u għattif ħafna dan l qasam u għalhekk nawenna dil-kelma lis sur Luca Pascotto. Thank you, Chairman, and thank Grazzi, President, u grazzi għal din il-possibilità li nispiegaw il-pozizjoni tagħna u l-esperjenza fuq dan. Ħana bżess żewġ slides mill-ewwel biex nkun nista' nlaħħaq mal-ħin. Aħna nirrappreżentaw l-utenti, sewwieqa tal-muturi, iżda bosta minnhom jużaw mopeds u uh, eh, muturi. U nista' nitkellem fi l-utenti hawnhekk. Nibdow b'din l-slide li għandkom fl-screen ta'kom u jena konvin bisħiħ li l-utenti jintużaw bħala dawk l-aktar responsabli għall-inċidenti li jenqalaw. Forsi dan huwa parzjalment veru iżda rridu naħsbu dwar approċċ ta' sistema ta' sikurezza biex bekk innaqsu l-inċidenti billi naġixxu fuq il-min juża l-moturi, il vettura u anke l-infrastruttura tal-toroq riskju ta' sogru ta' zballu man jista' jiġi anticipat u għandu jiġi tollerat b'sistema għat-tapposta. Issa naddu għal slide li miss għal PTW, il-Power Two Wheelers, biex naraw kif nistaw nevitaw l-inċidenti li waslu għal-imwiet. Nafu li t-taħriġ u l-esperienzi huma aspetti importanti u għodda bażika l kull min juża l-vetturi fit-toroq, iżda anke fis-sessjoni ta' riski għall-utenti hemm manutenzjonijiet u infrastruttura ta' toroq li rridu nżommu kontijow u anki eh, aċċess għal l-informazzjoni fuq it-toroq biex bekk ikun hemm sikurezza u anki vettura effiċjenti fuq it-toroq. U naħseb l-aħħar xkil imbagħad huwa t teknoloġija u foka fuq l-ABS iktar il-qoddim. L-inċidenti fatali seħħu meta sistema teknoloġiċi avvanzati jfallu. Naqbżu dan l-slide li kol tafu l-veloċitajiet differenti u r-ratta tagħhom għall-inċidenti u forse naslu għaslajd li jmiss li t-prova t-spiega li s-sawija tal-moturi mux kullħat l-istess fl-Europa għanna minn fuq il-naħa ta' xalluka l-kas tal-Italja, fuq il-naħa tal-Lemin il-kas tal-Germania, u forsi pajis mill-Mediterran fuq il-Xelluk u pajis mit-Tramuntana fuq il-Lemin. U naraw l-użu differenti, per eżempju l-mobilta fuq naħa u delizzju fuq naħa l-oħra, fuq dik tal-Ġermanja. Hemm ċifri differenti marbuta ma l-inċidenti u l-identifikazzjoni tal-grupp poli tal riskju, nsibu spiegazzjoni fuq dan il-kunċett Issa, nandu l-slajd li jmiss. Il-potenzjal ta' teknoloġija u specialment l-ABS, l-Antilog Braking System. Nafu li din hija teknoloġija importanti, importanti fil-qasam ta' sikurezza u tidher hija teknoloġija promettenti fil-qasam tal-vetturi u l-moturi, mod ġenerali. Il-klab tal-karozzi Ewropew, speċjalment Taljan, Ġermaniż fost oħrajn, uraw l-importanza tal-ABS għal stabilta fost is-sewqan waqt li jkun hemm il-brejkijiet li jiġu applikati u tnaqqis ta' distanza tal-emerġenza l-brejkijiet. Irridu niftakru li l-ABS ma tfissirx awtomatikament sikurezza u bil-prassi ta' sowqan u l-użu tal-ABS jista' jkun hemm aktar sikurezza. Xaġa dwar it-terminoloġija Terminu ABS huwa Anti-Lock Braking System u għandu jiġi definit biex ikopri sistemi li huma kapaċi mod effiċenti waqfu il-roti u japplikaw il-brekijiet. L-Advanced Braking System u l-CBS, il-Combined Braking System, huma teknoloġi differenti u mhux daqshekk effiċenti daqs l-ABS. Xi dwar l-ABS fl-Ewropa, hemm graf l-slide ta'kom. Taraw li sa 250 eh, cc bħala saħħa tal-magna, il-brekijiet japplikaw b'mod differenti. Issa, nistaqsu din hija marbuta mal-ispejjeż u naraw li l kastaljan juri li ċertu kumpanija importanti fl-Italja tapplika l-ABS mod obbligatorju, ovvjament il-prezz involut hija wkoll kwistjoni ta' kuxenza u tarfin fost min juża l-moturi jew forsi hija problema ta' informazzjoni. Il-konsumaturi għandhom bżonn ikun informati dwar l-ABS. Is-slide li miss. Tistgħu taraw il-medja ta' tnaqis ta' distanza tal-brejkiet ta' 25% fil-fatt fit-test tagħna u fiċ-ċentru ta' testijiet fil-Ġermanja li qed prova juri dan l-aspett li qed nispjega tad-distanza tal-brejkiet. Da fi slide li mis nistaw naraw li l-ABS jista jevita jew kull influenza importanti għall-inċedenti fatali kemm f'intersezzjoni kif ukoll f'xi ħabta. Hemm differenzi li juru li hemm benefiċċju li jkollok ABS. Stħarriċ ippubblikat dan l-aħħar wera li l-ABS uh, eh, kien inaqqas minn tal-inqas 23% tal-ħabtit li saħħu fl-Italja fl-2008. Minn kważi 1100 incident li saħħu fl-Italja. Naddu l-slajd li miss Dan jikkonferma wkoll mill-ADAC fil-Ġermanja li għamlu testijiet mal-ABS u rilevanza tal-brejkijiet u l-istabilità tal-brejkijiet u naħseb li dawn huma riżultati li għandhom jiġu investigati aktar bisħieħ biex naraw għalet jintużaw bużu daqseg bax fissu u anke biex ukonna statistika aktar ċara. Iżda ma nix nisottostimaw il-benefiċi tal-ABS speċjalment jekk l-analiżi jagħtu riżultati promettenti. U naraw li anke l-Istati Uniti qed japplikaw it-testijiet tagħhom fuq kwistjonijiet bħal dawn. Ir-rekomandazzjonijiet issa. Biex nikkonferma l-ewwel slide li rajt, taħriġ xira flimkien ma' informazzjoni speċifika huma element indispensabbli biex ikun hemm l-edukazzjoni għas-sewwieqa. Hemm teknoloġiji differenti disponibbli iżda l-iktar ħaġa importanti u l-iktar sistema li twassal għal prestazzjoni ta' sigurta hija l-ABS u għalek dawk il-vetturi mamra magna b'saħħa ta' iktar ta' 125 cc għandhom ikollhom dan it-tamir. Saw ngħaddu għall-slides li hemm sejħa biex ikun hemm tal eh, titif fil-10 snin li ġejjin u l-introduzzjoni mandatorja sal-2017 għall-ABS hija diffiċ diffiċli, probabbilment ħadd seħ fl-2018-2019. Iżda bħala klab tal-karozzi aħna involuti bisħiħ biex nħarġu nżidu l-informazzjoni fost is-sewwieqa tal-moturi iżda nisqu ħafna fuq is-sigurezza speċjalment fuq dan il-grupp mod partikolari. Grazzi. Grazzi. Grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Għanna kopju tal-slides iżda hemm xi punti li forsi uħud jixtiequ jitkellmu dwarhom dwar id-data u l-analiżi li tajtna. Issa ser nistieden li sura tindert biex ikellimna naħat tal-Assoċjazzjoni tal-Motoċiklisti eh, ġewwa l-Olanda. Grazzi. L-Assoċjazzjoni tal-Sewiqa tal-Muturi eh, Tħed intrizzakom illum, inna naħdmu għal 30 sena, u net nishtiq nejdilkom Ehm, xi punti eh, li semma sur Van fil fir-rapport tiegħu. U ser inkellemkom ukoll fuq l-ABS. Aħna nirrakkomandaw l-ABS. Aħna mhux ser nippruvaw namlu xi ħaġa eh, permanenti l-ABS bħalħa assoċjazzjoni. combined braking systems u kol jistaw ikunu soluzzjoni pozittiva. U għata tħassibu kif għal sur Vandika fl-introduzzjoni tiegħu dwar il-vetturi uh, tal sport U għal daqstant irridu li din l-eżenzjoni tkun possibli għal-jom biex din ma ssirx kompalsiri għal dawn is-sottokategoriji. Fil-introduzzjoni tas sur Vandekamp, Camp. smajna Smajna li aħna favur li nżommu dak li ġawa eżistenzi fej ma hemmx kwistjonijiet ta' sigurtà aħna nafu minn rapporti iktar kweni li madwar 2% tal-każijiet huma kkawżati mill eh, lat tekniku mm, tal-vetturi. Mbagħad hemm kwistjonijiet oħrajn ukoll. rigward tal-ABS din tittaqsam f'żewġ kategoriji. Inti ma tistax tmur daqshekk li iżda hemm ċertu eh, limitu ta' ta' ta' ta' sigurtà permezz tal-ABS. Inti trid tipprova Tiksab li tista' Fil-kursis għall-instructors tagħna aħna ngħidu li huwa importanti li nalmu lin-nies li jkollhom teknika tajba li inti tieħu break mingħajr l-ABS għax l-ABS hija xi ħaġa li tista' tuża għall-emerġenza. Aħna għanna per eżempju kors avvanzat għal perċezzjoni tal riskju rridu najdu kol li inti ma tix tipprova ssib nifsek innifsek f'pożizzjoni fi għandek bżonn tal-ABS iżda fejn hi meħtieġa tittuża. Dak li nippruvaw ngħidu fil-kors ta' training tagħna għal nippruvaw niżviluppaw xi sitt sens fost fin-nies. Irridu naraw jekk hemm riski fuq it-toroq. U x'jista' jiġi meta jkun hemm sitwazzjoni perikoluża. Sfortunatament naraw eżempji ta' dan kollu ta' kuljum għaliex hemm ratio għali ħafna ta' incidenti li jinvolvu l-sewiqa tal-muturi. Speċjalment dawn meta jkunu fuq ix-xelluk tal-karozzi u dawn ikunu mixin fid-direzzjoni kontrarju tal-vetturi tal, tal, tal dom ma jarawamx. inti f'kas bħal dan titnaqqas il-veloċità u tħalli spazju biżejjed bejn il-vetturi. U trid tkun ippreparat għal sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. Fit-taħriġ tagħna aħna nagħlmu lin-nies kif jaraw sew bir-raqqax qed iseħħ u nippruvaw nurruhom x'inhu r-riskju. Is-sewwieqa għandhom prospetti aħjar u jkunu ta' suċċess. Aħna qed nippruvaw inħarġu lin-nies biex jifmu mod aħjar, nużaw il-kameras pereżempju biex ikunu jistgħu jaraw x'riski għandhom u x'riski m'għandhomx. Dak li qed nippruvaw nagħmlu qed nippruvaw noħolqu xi tip ta' ċiklu meta huma jiġu għandna ma jkunux jafu f'liema sitwazzjoni jinsabu fiha mbagħad waqt it-taħriġ, mana huma qishom jibdew ħossom skomdi f'dawn is-sitwazzjonijiet un mbagħad jibdew jittrattaw din il-problema. L-awtoritajiet nazzjonali qalu li jridu joffru sussidju 200,000 euro ġew immirati għal nies li tivvolontarjaw għal dawn l-iskemi. U din hija xi ħaġa mixtieqa li n-nies ikunu jafu kif jittrattaw sitwazzjonijiet ta' dan it-tip meta eh, jiġu f'sitwazzjoni hekk L-affarijiet li rajna matul is-snin huma importanti ħafna. Il-fattur uman huwa ferm importanti fir-rigward ta' tnaqqis ta' inċidenti għal sewwieqa tal-muturi. Grazzi. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni. Issa ser niftħu diskussjoni għal membri tal-Parlament biex dawn eh, uh, l-kommenti tagħna jiena indirizzajt l-sur Van de Kamp bħala rapporter saw s-sur Lenge wkoll li u rapport u għaw ukoll eh, Sinjor Karin. Jina naf li kollega tagħna huwa wkoll eh, sewwieqa tal-muturi. Jien ukoll qed nkun xedaw eh, rapporter għall grupp għaj Jina se nistieden lill kollegi biex jagħmlu xi domandi lill kelliema tagħna u forsi nistgħu nibdew bil-kollegju naddi rapporter iktar tard fl-aħħar. Forsi s-sur Lenge jista' jibda bid-domandi. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li l-effettività ta' l-ABS um, Għanna da dubju dwarra, jena stess nsuq mutur, per esempio, għal dawn l-ħar disa snin, jena kont qed motori muturi li għandhom l-ABS biex inżid is-sigurtà tiegħi. Iżda jekk aħna rridu nagħmlu din bħala xi ħaġa ehm, compulsory, rridu nodu attenti. Per esempio, inti suq ehm, muturi żgħar x'jiġri fir-rigward tal-ispejjeż. Din tista' tkun għażla realistika li inti tagħmel Eh, apparat ta' dan it-tip. Is-sitwazzjoni għal muturi iktar żgħar hija waħda partikolari ħafna u ma nafx eżattament xi tkun sitwazzjoni ta' dan it-tip fil-każ ta' muturi żgħar. Fir-rigward ta' muturi ikbar problema hija din fl-2017 meta din issir vinkolanti il-penetrazzjoni tas-suq ser jasal ftit tar twis u għal daqstant jista' jkun possibbli li jkollna stadji differenti ta' daqs tal-magna mm, biex bekk dan isir sa meta jkollha tidħol fis-seħ. Iva jis il-President hemm kwistjoni wkoll tal-distribuzzjoni tal-pis fir rigward tal-scooters u il-muturi. Mm, milli qed nifhem hawnhekk skont it-teknoloġija li ħadd ma semma sissa, Sur Mendes ikjoġbok u għet nara s senjura Rula sur rapaw un bat sur Vendekamp. Grazzi, President. Jiena kelli uh, incident bħala sewiq tal-muturi snin ilu U għal daqstant jena naqbel eh, ma dak li għal eh, senjur mill-assoċjazzjoni tal- eh, sewiqa tal-muturi. Il-problema mhux ġeja neċessarjament minn dawk li suq il-muturi iżda minn nies oħrajn li jużaw it-toroq. Waqt it-taħriġ għandu jkun hemm tip ta' simulation biex jaraw eżattament x'inhu l-impatt tagħhom ta' dawn in-nies fit-toroq fuq dawk li suqu il-muturi. mish edha tinata bizzejet attenzjoni lil per eżempju karozzi f'toro. Skużawni, biex tinata bizzejet importanza li sidecars daw, il-karozzi maħli mal-mutur. Għal daqstant, irridu sistema intelligenti tal-informazzjoni biex insolvu problemi hekk Rajt, per eżempju, eh, xi teknoloġiji ġodda u naf li l-Kummissjoni qed taħdem fuq dan. Irridu nkunu proattivi biex nipprevjenu l-inċidenti. Kummissjoni tista' tagħmel xi dwar dan. Ċaġa li nqis li importanti hija li għandu jkun hemm standards minimi Ewropej għas-sigurtà għal vetturi bil-mutur anka dawk importati għaliex spiss nindunaw li meta ikonna vetturi li ehm, ikunu skont il-rekwiziti tagħna jekk dawn ikunu ma'mulin ġewwa l-Ewropa, iżda oħrajn li jkunu ma'mulin barra mill-Ewropa ma jkunux skont l-istandards tagħna aħna nimportaw mbagħad joħolqu problemi fit-toroq tagħna. Fir-rigward tal-manutenzjoni mbagħad. Din ma dix marbuta daqsek mal-vetturi kif kienet qabel. Irrit ikonna kontrolli fuq dawn il-vetturi, bħal per eżempju testa l-MOT. Naħseb li il- Muturi għandhom ikollhom l-standards u dawn jiġu aġġornati ma' żminijiet. Fir-rigward tal-vetturi bil u dawk bl-elettriku, naħseb li rridu noqogħdu attenti biex naraw tip ta' soluzzjonijiet irridu nsibu biex bekk nkunu nistgħu nibnu fuq il-possibilitajiet ġa eżistenti. Grazzi. Għetti nixtieq infakkarkom li aħna nitkellmu dwar apparat ta' sigurtà illum mod partikolari, għam żewġ sezzjonijiet oħrajn biex insemmu punti oħrajn. Insomma, inti eh, u rejt l-interess tijak f'dawn il-punti għal iktar tart. Is-sinjura Rula. Jina nishti eh, insaqsi domanda li l-ewel kellim. Id-daqs tal-vettura qed tiġi diskussa iżda hemm xi figuri li huma marbuti man-numru ta' facilitajiet li jseħħu il- Ehm, kemm ikun qed jiġru dawn il-vetturi, eċċetra. Xaġa oħra li ħsibt waqt li kontet nisimak hija li inti qed il-maġġoranza tal-inċidenti jiseħħu f'żoni urbani U nishtiq nkun naf jekk hemmx studju fuq l-influenza ta' sistemi tal-ABS ta' dawn il-kundizzjonijiet fejn il-vettura tkun qiegħda tiġi ntużata fi klim ieħor jagħmel sens li vetturi iżgħar u kol tal-iema daqs. Frigward tal-ispejjeż jiena nixtieq eh, nerda nsemmi l-pożizzjoni tiegħi. Iktar ma tkun mifruxa iktar ikun hemm eh, eh, spejjeż baxxi. U dan huwa fil-każ ta' vetturi iżgħar għaliex fil-każ ta' vetturi ikbar il-proporzjon tal-ispejjeż ser tkun iżgħar. Surrepo. Grazzi President. Jina ma nistax nitħat il-benefiċċji ta' sistema tal-ABS u kif intqal tajjeb ħafna s-sigurtà tiġbor fiha ħafna aspetti varji. Dan ma jinsabx biss pereżempju fil-vettura fil nifissa iżda wkoll eh, il-persuna li qed issuqa l-kapaċità tagħha. Jiena qed ninkwieta dwar dawk is-sewwieqa mhux biss dawk kbar, dawk iż-żgħar partikolari u jekk dawn għandhom xi dritt li jimmodifikaw l-ispeċifiċitajiet tal-muturi tagħhom. Jidher li hija passjoni għal ħafna nies li juqodu jibidlu, jirranġaw il-muturi tagħhom. U jiena mħasseb jekk din it-tip ta' organizzazzjoni u ix qed tmur lil inwies. Jekk hux qed nikkonċentraw wis fuq sigurtà standardizzata u jekk iż-żazah jistawx jibnu il-muturi tagħhom stess. Iżda jekk dawn jibnu b'mod tajjeb u jikkontrollaw b'mod tajjeb, irdu nqisu dawn il-kwistjonijiet ukoll. Nixtieq nużar wol tiegħi bħala shadow rapporter hawnhekk. Jiena xtaqt nifoka fuq kwistjonijiet ta' sigurtà bħalissa għaliex qed nara minnaħa taqom, tnejn intom li jintom favur ta' IBS mandatorju. Aħna jirtajnix, pero il-kwistjoni dwar proposta mill-Kummissjoni li dan se japplika għal kull tip ta' għal daqs partikolari ta' apparat u jekk japplikax għal dawk li huma iżgħar. Din pereżempju jmira tal-iktar għal muturi żgħar u li farma alternattiva ta' braking system tevita li kim sejjaħ wheel locking u dan jista' jkun tajjeb. Jiena ma nsuqx muturi, iżda jiena eh, inġinier tal-muturi u ta' vetturi ta' dan it-tip. U għal mill qed nifhem mid-dinamika u mid-distribuzzjoni tal-pis ta' vetturi varji, tipi differenti ta' varji, l-scooters għandhom konfigurazzjoni totalment differenti mill-muturi għandhom roti jizzar u eh, kwistjonijiet ta' stabilità u għandhom ukoll distribuzzjoni ta' pis fuq wara tal-vettura. U għal daqsant il-combined braking system tista' taħdem sewa tajjeb iżda dinamika ta' mutur hija differenti fejn ir-rota ta' qudiem hija ferm importanti biex tagħmel il-break biex tieħu break. Iżda wkoll jista' jkun hemm distabilizzazzjoni tal-break ma laqta malajr għal daqsant il-kwistjoni tal-ABS miex eżattament dwar distanza ta' wafqin, iżda wkoll dwar il-fatt li jinti tista' taqa' minn fuq il-mutur. U allura em, asam, fejn muturi żgħar jistgħu jibbenefikaw minn din it-tip ta' braking system u scooter, per eżempju ta' 125 cc, jista' jkun sodisfaċenti braking system kombinato, combined braking system. Dan huwa l-ewwel punt. U t-tieni punt huwa li nixtieq nifhem jekk intom taqblux mal-proposta li off-road bikes jew inkella dawk speċifikati mod partikolari għall offroad ma jkollhomx ABS ġo fihom u jekk din tkun fihom l-ABS tista' tkun xi ftit perikoluża Għaldaqstant, nishtin kuna nafxin il-proposta taqom, nisma minn għandkom. Hemm ħafna informazzjoni utli fir-rapport li aħna ma kienniex biżejjed ħin biex nisimgħu mill-FIA, iżda din tirrifletti ħafna xi differenzi Eh, li hemm. U jien nixtieq ngħid lill-kollega tiegħi taħt punt importanti dwar dawk li qed jitħarġu li mhijiex parti minn din proposta iżda nistgħu dwar il-kollegi tagħna fil-Kumitat ta' Trasport li huma responsabbli għal dawn kwistjonijiet. Dan huwa l-kontribut tiegħi Sur Vendekamp inti xtaqt iżid punti u mbagħad nistieden eh, l-mistennin tagħna jikkumentaw. Grazzi. bħala rapporter trid tisma bil-reqqa dak li qed jgħidu n-nies, jien m'iniex dak li tip ta' politiku li jgħid li jien għandix tip ta' monopolju fuq dan l-arfin, iżda jiena nista' naqbel kemm għal industrija kif ukoll ma' dawk li suq il-muturi u għal dastan trid nibqgħu naħdmu fuq l-ABS. Helsin għal eh, sewwieqa hija importanti Iżda smajt ħafna reċentament li aħna rridu e, nippruvaw namlu l-ABS bħala xi ħaġa inklużiva. Iżda ma nistawx nagħmlu dan jekk il-Kommissjoni u l-Kunsil ma jagħmlux iktar progress dwar il-veloċità. Jiddispjaċini li qed ikolli ngħid dan iżda fir-relazzjoni triangolari tagħna aħna rridu nippruvaw naraw se nagħmlu, nibdew naġlu ftit iktar għal mux mhux se ħu l tagħna għall-2017. Unbat fuq dan il-punt dwar il-ħelsin li semma s-sur Drapo. Jena favur Issa, jekk ninkludu trailbacks fil-regolamentazzjoni, jena mm, nista' ċetta minnet qed jaħdem għal dan, imma rrid noqogħdu attenti. Għaxem minn qed jgħid ukoll le ma naħlux l-ABS għalihom bħala xi ħaġa inklużiva. Iżda mid dera ma jistax ikonna enduro bikes li għandhom l-ABS kompalsiri magħhom. Fil-prezentazzjoni smajna bejn e, e, e, dwar relazzjoni bejn taħriġ u esperjenza fir rigward tal-ABS u għamennu li 70% tal-inċidenti kollha. ġejjin minħabba l-atteġġament tas sewwieqa rajn għalumna li jista' jkun qed naqis ta' 21% jekk ikollna l-ABS. Iżda d-domanda hi dwar dawk is-70% ta' każi tal-każijiet fejn qed ngħidu li huma kkawżati mis-sewwieq. Però ma naf ma nafux jista' jkun ikunu kkawżati wkoll minn atteġġament ta' dawk li suqu vetturi oħrajn, grazzi. Nixtieq nistrieden li s-sur isinden l-ewwel u s-sur Paskotto biex jirrispondu għal dawn id-domandi. Nagħtikom ftit minuti biex tirrispondu għaliex qegħdin daqsxejn lura forsi tistaw semmulna dawn il-punti. Eh, forsi ta' juwa eh, eh, re. Grazzi ħafna. Nistan nkun konċess ħafna fil risposta tijaj. Jina naħseb illi ħafna mir-risposti għal dawn il-mistoqsit soqsit jistgħu jingħataw mill-kollega tijaj, unik nikun ġar tiegħi sur Paskotto. Dwar dak li semma Sur Van der Kamp fuq eżenzjoni mill-Enduro Bikes L-iktar ħaġa importanti hi li nis anka fuq il-punt isemma Sur Paskotto fej ħafna mill-inċidenti fej 70 u 80% jkunu evitati jekk l-aġir ikun differenti ta' sewiq. Pero, jekk nieħdu l-kas tal-Olanda, forsi dan ma japplikax l-Ewropa kollha, Fl-Olanda naraw illi ħafna sewiqa jiswiqu xi 3000-4000 km eh, fis-sena bej xhur ta' April u Ottubru. Għaldaqstant diffiċli illi tibni fuq l-esperjenza u għaldaqstant nixqu naraw taħriġ regolari. Programm eh, ta' edukazzjoni jekk tridu sejħu l hekk. Is-sigurtà mhux intuwa daqstant importanza u jekk daħal ġir ta' sigurtà fost il-sewi għadan jista' jnaqqas l-inġitendi. Grazzi, Sur Paskotto. Yes, question of quite... Iva, mistoqsija komplessa, ħani provanati kommenti mbatina kon nista investiga f'aktar dettalji l-kwistjoni. Għanna bżon iktar kwalità fl-informazzjoni fuq is-sigurta fit-toroq u l-inċidenti Għal daqstant hemm bżonn testijiet sabiex naraw x'qed jiġri fit-toroq. U rridu wkoll naraw x'benefiċċji nistgħu nieħdu mill-mezzi li għandna dispożizzjoni ta' palissa fuq l ispejjeż Naħseb li għandna nikkonċentraw l isforzi tagħna f'analiżi cost benefit. Ovvjament hemm space ta' saħħa, ta' manteniment, kif ukoll spejjeż marbuti mal-vettura u dawn iridu jiġu konsidrati meta nappoġġaw teknoloġija jew miżura li għandha tiġi introdotta għandna wkoll kwestjoni tal-ESP fil-karozzi illi għal-bidu l-produttur ma tridux jintroduċu ma issa saret ħaġa standard u l-prezz se jonqos b'mod konsiderevoli anka minħabba l-kompetizzjoni fuq is-suq. Il-mistoqsija tiegħek dwar 70% tal-ġir tal-utenti. L-utenti għandhom ikunu f'kondizzjoni li jieħdu d-deċiżjonijiet u nipreferi illi ikonna sistema ta' sigurtà biex najdu hekk għaliex jekk jekk ma jkollniex standard tajb ta' taħriġ dan ifisser li hija huwa tort tal-sewi imma tort tas-sistema wkoll. Diffiċel daqstan tajt 70-80-90% ma minħabba l-utenti jekk is-sistemi kollha meħad mux b'mod konsistenti, grazzi. Right, well thank you both very much. Grazzi ħafna li tnejli intom, naħseb nistgħu ngħaddu għastadju li jmiss. Intom se tibqgħu magħna forsi iktar qoddim ninkludukom ukoll. Jekk tridu t-kommenta fuq xi aspett ieħor, jekk ġobkom għajduli, ngħaddu sal l-aspett ambjentali. U hawnhekk għandi żewġ esperti li kelmuna, l-ewwel huwa pjaċir speċjali għalija li nilqa' manna il-Bertran Olivier Dukrem, mill-Aġenzija li Maniġġar Ambientali fi Franza u li huwa involut ħafna fir-riċerka u f'kwistjoni tagħmlu xaqsu ma' supervizjoni. Kissjoni tagħmlu xaqsu ma' riżultati ambientali mbagħad wara nisimgħu mid Postius il-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni ACC. Għana żewġ esperti l-daqstant Nibdew bis-sur Dukru. U għanna xi slajd ġejjin hawnhekk u xekk għal tmien minuti sur Dukru. Grazzi sur President. Hawnhekk se nitkellem fuq xi riżultati li ksibna minn studio fuq uh, Power Toolers. u għanna xi riżultati anka għal mopeds ta' f'xi ftit snin ilu. Fil-konklużjoni irri tarawna hawnhekk ma ta' qabla mal-proposta. Is-slajd li jmiss dan huma riżultati għal konsum tal-fuel fuq ix-xelluk għandkom konsum u fannaħa l-oħra għandek l-emissjoni ta' gassit li kawżaw l-effett serra għal kategoriji differenti ta' vetturi u għal tliet tipi ta' karozzi li għazenna bħala referenza. Dan sabiex nfakkarkom għalfejn aħna interessati f'dal-qasam u xelluk tistaw taraw illi vettura b'konsum ta' taħt 3 litri kull 100 km għandhom jizistu ma disponibli minnar teknoloġija olja u bi prezz raġonevoli għal daqstant aħna interessati fl-impatt li jħallu. Power Torres iktar b'saħħithom u nqas effiċenti fil-użu ta' kuljum, mhix sorpriża din. Imma anka kalkulajna kollox kont karozza 200 horsepower ta' 200 issa niġu għal eh, ċiklu WMTC li semma qabel sabiex nispjega wkoll illi fil-miżuri li hawnhekk għandkom konsul tal-fuel illi jtuk li jtik ċiklu WMTC mbagħad għandek eh, dan qabel ma konsum ta' euro tlieta il-rizultati fi WMTC huma nisimli ħafna mir-riżultati li ksibna u eventualment dan imur li lin bil riżultati Euro 3. Fis-slajd li jmiss l-istess graf fuq emissjonijiet tal diossidu tal-karbonju u hawnhekk għandna l-istess fatti WMTC u hija viċin ħafna tal-emissjonijiet tal diossidu tal-karbonju fl-użu reali u għalla sant nasbu li WMTC hija aktar viċin mill-użu reali ta' Bauer Toolers milli kienet il-proċedura Euro 3 b'aspetti urbani u ekstraurbani. Il-slajd li ġejja dwar id-durabilità kellejna kejjin naħdax il-Power Toolers standard Euro 3 u kejjennijom WMTC u Euro 3 u għawnek kontkom il-graf il-linji blaħmar jirrappreżentaw il-limitu ta' żewġ proċeduri u kommenti prinċipali tiegħi li għandna din l-istess xejra bej Euro 3 u WMTC u riżultat ta' missjonista jmur li lejn mill-limitu Majlitx zaħiru eh, kol għandek distanza ta' 150 km hawnhekk li hija ħafna ola mill-limitu. U rridu ngħidu illi fost l-outliers li ta' minnhom jaqbżu kemm fil-emissjonijiet ta' noksu ta' CO jaqbżu limitu dan għandu x'jaqsam manka ma' ċiklu nnifsu Dan huwa aktar importanti għaliex dawn dawn it-tlet power toolers il kol eh, janma bil-fuel injection. Għanna u kol għawnek vetturi b'kapacità baxxa ta' 250, 220 sa' 250. U f'naħal għar t-istaw taraw illi dawk li l-inqas jħolqu missjonijiet nsibuħan fuq xelluk tal-tabella u ħafna drabit nitkellmu fuq power to rest ta' kapacita għala. għal abs għal-teknoloġija għolja, dawn huma aktar għaljin pala vetturi il-dijanjozi tista' ka twissi li l-sewqan ġara darba l-emissjonijiet li joħorġu mill-vettura jabżu l-limitu. fis slajt li jmiss għan nitkelmu fuq il-kejl ta' użu reali, r-riżultat huwa ma' tliet serji ta' figuri li għandhom xaqsu ma' CO, u NOx, Tlet elementi li jnitsu li ma' regolati, u l-linji blaħmar għandhom xaqsom għal limiti Euro 3. Fu xelluk tal-graf l-emissjoni tal-CO2 ta' per turist ta' għawa 125 firri ħafna aktar għawin minn vetturi oħrajn u fuq il-lemin tistaw taraw l t NOx ta' karozza taħdem bid-dizeli li jaqbżu it-threshold ekwivalenti ta' Euro 3 li supposta jirrispettaw dal-vetturi. Globalment, li rridu ninnotabu kollu illi pala medja partulers Euro 3 iħallu xi sit bej 16 darbit aktar elementi li nitsu minn min eh, karozzi li jaħdmu bil-petrol, eh, il-slajd li jmissħana bizza' Sabiex nżomma l-ħin, din it-tabella li hawnhekk għandkom dimkom jikkalkula l-punti operattivi ta' magna ta' 125 cc fuq il-ċiklu ECE e, li huwa il-ċiklu leġislattiv nsebuħ bl-aħmar u bil-blu għanna il-fazijiet 22 u ta' ċiklu WMTC li suppost japplikaw għal vetturi 125 fil-proposta li rridu ngħidu illi din l-ispiegazzjoni għalfejn il-125 jem joħolqu ħafna missjoni jitruzu reali u nittamaw illi bil-WMTC ikonna vetturi li nitsu għanqas. Naqbes il-slide li jmiss u niġu għal-mopeds. Fi Franza dawn huma madwar nofs l vetturi fit-toroq it-tibdil fis-sistema ta' kontroll fil-magna hija frekwenti u hija kwistjoni reali fi Franza u wkoll aspetti differenti ta' mopeds fuq l-użu ta' ċiklu ta' użu reali, emissjonijiet u anka l-istorbju jistaw jilqu livelli għoljien ħafna eh, b'magna li li tiġi mibdula. Anka fuq is-suq sibna riżultati tajbin għall-emissjonijiet tal-exhaust u konsum tal-fuel imma qed nitkellmu fuq kategorija sensittiva u li diffiċli tibdel. Hawnhekk ukoll minna paraguni bejn użu reali u iċ-ċiklu leġislattiv li juri li l-xejriet u huma ta' żieda wkoll konklużjonijiet Aħna nilqaw il-proposta li x-mopeds qed jiġu konsidrati wkoll għaliex WMTC għandha tejjeb konsistenza ma' użu reali u aħna naħsbu illi fi Franza fil-fatt il-konsum tal-fuel ta' power toolers għandu jkunu imkejla b'mod iktar ċar u l pubbliku u l konsumatur għandhom informazzjoni ċara għaliex il-power toolers fl-ibliet qegħdin jiżdiedu u Franza qed tistudja żoni ta' emissjonijiet baxxi. Punt importanti ħafna l-power toolers sabiex dawn jiġu kejla mill-presbita ta' karozzi. Well, thank you very, very much for a lot of detailed information. I think Grazzi ħafna tagna sabiex namela ċara il-WMTC hija test test cycle li nużamu dwar id-dinja illi hija serje ta' testijiet illi motur jaddim minnhom sabiex nuru l-użu reali. Tistaw tagħmlu l sinjali jekk għandi raġun. Ta' sabiex intaffi u koll il-tassib ta' minnet jismana. Li irritna namilla ċara minn jissaj li mill-qed li għal-magni iżżar hemm differenza fir-riżultati kemm fil-kampjuni simili anke skont tat-testijiet. U għawlek għal din raġuni u ma suscettibbli li ma jkunux tunjati kif suppostu anka li jinbidlu din il kwistjoni oħra li rridu nikkonsidra għandi raġun iva fuq il-test cycle tajjeb li nkunu veċin tal-użu reali li mhix il-każ maċ ċiklu issi teknoloġija li faċli tagħmel tuning tagħha ħafna drabi eh, jiġu tjunjati mill-proprjetarji għal mopeds u dan jista' jwassal riżultati żina ħafna. Riżultati għar mill-konsum u anke missjonijiet tal-exhaust bike uh, with a bigger engine, so... U anka l-magni l-gbar. Now, Mr. Vasils. What about catalysts in this context? Thank you, Mr. Chairman. Grazie President, il-għarna s-saret tajjeb, sinjuri, eżis kollegi, huwa pjaċir li nkun ma'kom illum f'din is publiku, pubbliku. Xtaqt nuża xi riżultati ta' proġetti illi mexxiet lej ICC, lej ICC tirrappreżenta l-industrija ta' katalisti Ewropej, tistaw taraw il-kumpanija unek l umr tal-EJCC, u ma' rappresentati għabek bil-logos taħħom, ma' bazzikament dawn u maraturi principali fuq eh, teknoloġija fuq kontrol ta' emissjonijiet, jizviluppaw teknoloġiji għal risorsi kollha għal sajd limits jogħġbok li għamilna fit-test fil-programm ta' test tal-EJCC tagħna testjajna ħames moturi, erba' minn dawn il-ħames moturi kienu moturi u Euro 3, ta' minnhom ġejjin mill mill-OEMs Ġappuniżi u Ewropej, imma wkoll testjajna motori importati mill-Azja u uh, motor speċifiku mill-Indija u koll slides ma ġewx distribuiti għal xi raġuni imma l-prezentazzjoni ħadd itqassam wara wkoll. Fit-table tabek tista' tara l- speċifiċajt tal-ħames muturi huma rappreżentattivi fil-fatt tal-flotta ta' muturi għandna fl-Ewropa. Meta testejna dawn il-muturi u ħaġa li osservajna kienet li ħut mill-vetturi ma laħqux il-limitu ta' missjoniet ta' Euro 3 daw kienu motori approvati kena motor bilt minn 1000 km fuq il-counter il sensa sal-ossiġnu kol kellhom problema ta' sorvenna il-problema fil-fatt il-motor laħaq il-standards ta' Euro 3. L-esperienza l-oħra kena kienet li l-motor importat juro il-model D fl-ewwel motor ma konniex konformi ma l-standards Euro 3 u tini eżempju ta' dan il-motor għadda l-limitu Euro 3 wara prekondizjoni speċifika illi kien rakmandat mill-importatur. U meta konna nużaw ukoll reference fuel għal test Euro 3 wara din l-esperjenza kien interessanti sta li missek joġbok. Qed taraw hawnhekk hija il-data ta' professjonijiet fil-Ġermanja għal noqsu hydrocarbons hawnhekk zidna l-standards wet li l-moturi u għawnek tistaw taraw l-erba moturi skużawni mur l-ura tistaw taraw l-erba moturi Ewropej illi testjajna u għawnek għanna l-Indian Specification Bike illi ma kienieċ id-dizinjata sabiex eh, tilħaq limit ta' missjoni imma li kolla Riżultati pozittivi għandu konsulta konsultar fiju il-moturi li verifikajna wara problemi li diskrivejt, erba minnom ġa jirħu l-standard Eurofor. Dan tistaw taraw ukoll hawnhekk illi motor B li l standards Euro 6 wa bażi ta' il-graf illum ġa għandna teknoloġija tajba ħafna fuq suq Tini parti li għamilna ridna nħarsu lejn id-durabilità tal-motor importat mill-Azja, Euro D, għaliex sibna xaġa t tmur ħażina hawnhekk l-sensazzjoni t konfermata il-pjan kien li nestendu għal 30.000 km biex naqta fil-qasir t-istaw taraw l-emissjoniet tas-sijom qabżu il-limitu wara 1000 km. U għannox na kien wara 5000 km. Iġifiri, kien hemm id-doppju tal-limitu wara 20,000 km għadek xaqsam nox. Dan ifisser li nqas durabilità fil-liġi jista' jwassal għal muturi illi ma jkunux eh, viabli fuq is-suq. it tret parti tal-programm tagħna kienu testijiet fuq mopeds reċenti fl-Ewropa, Euro 2, u fil-graf hawnhekk tistaw taraw, f'tabella tistaw taraw speċifitajiet ta' dawn il-mopeds, mopeds nejstrok erba, Umbat it-testajna wkoll il-mopeds 3 stroke 2, slajlimis, il-mopeds kollha li dawk li għandhom karburatur naħqu l-standard Euro 2 u għal darboħra it-tini moped ma laħqiċ l-standards Ewropew u għabżib sitt darbit l-emissjoni taħt Euro 2. il moped zoħrajn kellhom riżultati pozittivi fuq il-lemin tistaw turaw it-test Euro 3 fej assumejna illi ikkalkulajna 30% tal-istar test barra l- u eh, rizultati miksuba kienu pozittiva nek memx viz differenza mill eh, mill cold start. Għal kontrarju tal minna qabel mill-informazzjoni l-2009 għal darbohra tistaw taraw illi parti kbira mid-data cloud ġa taqa taħt il-Euro 2 fil-Euro 3 memx tibdil fil-limitu kif għal-cold start kif tistaw taraw qabel mux qed noħol u daqshekk impatt għawi. ċe punti ta' informazzjoni ġaj għaw taħt l-Euro 4 u l-għanna sfida kbira nxaqsam Euro 5 jek forsi tafsun tistaw taraw illi hawnhekk hawn differenza HCN Nox, HC plus Nox Meta nagħmlu sommarju ta' dawn tistgħu taraw li erba mill-ħames mopeds ikon ħafna minnhom ġaja għaw taħt l-emission stages principali għal-ġejjini snajd li jmiss Niprofajna namlu li ninvestigaw għaliex hemm stqarrija fil-proposta tal-Kommissjoni illi l-muturi u l-passaħari għal-liġi dwar il-muturi hija simili mill l-standards jura ħamsa għal-korzi tal-passiġġieri kajna numru ta' muturi u hawnhekk għandkom ir-riżultati kollha fuq il-ċiklu jiro tlieta u b'sommarju bħal dan fin-nofs tistgħu taraw paragon fuq NDC e u l-erba bars fuq xellu ki rappresentaw erba muturi man batistaw taraw il-barbil bluċar vettura taħtem bid-diesel u dik bl-iswet hija eh, vettura bid-diesel minnajr filter. L-ewwel waħda tilħaq il-limitu tal-jura 5 u mannix problemi serji għonek. Slajd li jmiss tista' taraw riżultati għal mopeds għonek tistaw taraw illi il first stroke moped laħqet il- l-emissjoniet proposti ta' 4.5 mg għal kull kilometru, jek tħares lejn il-numru ta' particles mkejla bil-sistema PMP, il-rizultati varjaw bej 3.8 times 10 to the 12 ma 9.8 times 10 to the 14th. Pala konklużjoni xi konsiderazzjonijiet fuq il-proposta tal-Kommissjoni, aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni, speċjalment l-aħħar stadju ta' din il-proposta, u nasbu illi fl-istadju intermedjarju nistaw insaxħu l-proċess hawnhekk ħafna mill-motpuri u l-mopeds it-testjati jilqu il-testijiet ta' missjonijiet Xi konsiderazzjoni oħrajn mopeds fuq tliet roti jistaw anka jillax l saqsam il-limit taħħom mem lebda ġustifikazzjoni teknika l-dan nishtiqo li dan jimbidel huwa ċarli għal-mopeds kontroll iktar tal-magni huwa bżon jus. Qabel nistaw namlu after treatment fuq emissjonijiet ta' partiċelli mill-mopeds sibna l-istess livelli bħal karozzi bid-diesel minn filters. Fuq hybrid vehicles, l-emissjoniet għal daw l-vetturi għandhom uh, jiġu definiti anka skont il-combustion interna tal-magni. U għana pal ACC nappoġġaw bil-qaw l-introduzzjoni ta' rekwiziti OPD u anka rekwiziti ta' durabilita kif, kif urejna fil-prezentazzjoni. Grazzi time because it was very interesting what Kon ġenerus għal-ħin li allokajt għax konta titkellem bil-detal fuq l-affarijiet li prezentajt inna iżda naħseb li l-prezentazzjonijiet kienu tekniċi ħafna. Iżda jdi għatu tweġiba ċara l-numru ta' mistoqsijiet tagħna. Nixtieq naġġel ftit għaliex naħseb hemm rabta man dak li attinti għal kwistjonijiet dwar il-manutenzjoni u kemm vettura id-dum ċiklu ta' ħajja tagħha hemm min jixtieq jistaqsi l-mistoqsijiet issa jew nistgħu ngħaddu l-punt li jmiss. Sur Lange tixtieq tistaqsi issa jekk jogħġbok. Yes, perhaps. Uh... Iva. sur uh, Bostels. Kwistjoni li taqqat l-standards ta' Euro 5 u 6 Nafu li t-teknoloġija l-lum il-ġurnata miex effiċenti bizzejiet, iżda possibilment hemm li ser jilħqu ma l-standards u talbit li qed nagħmlu. U għalhekk tagħmel sens li jkollna pass daqshekk eh, stret nafu l-ispejjeż ta' ċertifikazzjoni li ħajkompli jiżdiedu għall-industrija U għalhekk ma jkunx aħjar li l-5 u 6 fl flimkien? Anke fir rigward il-ħin, imbagħad fir rigward il-mopeds. L-unika prestazzjoni tajba rajni għamil mopeds ta' erba strokes. M tassow eh, lokal mopeds ta' zow strokes fil-leġizlazzjoni fil-ġejjini. Mistoqsijiet tajbin jiet president għal xi ħadd ieħor jixtieq iżejt ma' dan? Min jixtieq wieġeb? Is-Sur Bostils. Grazzi President, grazzi Langa. Iva naħseb li tkun ideja tajba li nagħmlu semplifikazzjoni tal-table bil- dati ta' implementazzjoni għanna dawk fakultattivi għall approvazzjoni u reġistrazzjoni u mbagħad għanna għall istadji tal-Euro 3 tkun ideja tajba li nqisu li nagħmlu konsolidazzjoni tal-ewwel żewġ stadji, stadji intermedjari u forsi naraw li nkunu aktar laxki biex l-bek l-industrija tkun tista' tlaħħaq ma' l-isfidi. L-istess ħin dan joffri possibiltajiet għall-aħħar stadju u forsi nistgħu nikkonsidraw li dawn immexxuh il qoddim fil-ħin. Fil-rigward il-mopeds, naħseb li rajna moped ta' erba strokes li falla ma' zamx ma' standards u Minnaħal oħra kien hemm mowbes ta' żewġ strokes li laħqu mal-standards. Il-punt importanti huwa li l-emissjonijiet ta' partiċelli żgħar huma qolin ħafna, speċjalment minn dawk il-karozzi li jaħdmu bid-diesel. Okay. Tajab wisq. Forsi nesbu nimxu ktar qoddim u nwiġbu mistoqsijiet dettaljati fuq dal punt wis aktar qoddim. Naddu għal-punt li jmiss un bat naddu kellima oħrajn għal-mistoqsijiet u t-weġibiet iktar tard wara t-sessjoni li jmiss. Issa xi ħaġa dwar kif nistgħu niżguraw li nimplementaw mod xieraq ir-regolament il-ġdid għandna Sur Perlo Antonio li huwa l-manager tal-affarijiet pubbliċi tal-Assoċjazzjonijiet tal-Kostrutturi Ewropej tal-Muturi u anke Sur Gian Ludovic Basse li ħed kellem dwar l-aspetti tal-pazz tal-vetturi. Nistaqsel is-Sur Pello forsi fil-bidu kien hemm mistoqsija ta' Sinjura Rule fuq l-ispejjeż marbuta mal-regolament il-ġdid, forsi taf aktar minni, iżda forsi tista' tindirizza din il-mistoqsija u turinna xi evidenza iktar għal qoddim. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna għall-introduzzjoni wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi tal-li tajtuna din l-opportunità din il-possibilità li nagħmlu stqarrija f'dan ismih pubbliku. Tkellimna ħafna dwar l-isfidi u dwar l-industrija x'teħtieġ tagħmel, speċjalment fis-sikurezza u l-ambjent, u aħna nixtieq nitkellmu dwar kif dawn l-isfidi nġabru flimkien bħala kalendarju dan kif jaħdem mal-iskeda tagħna. Kemtejn dwar Aċem, palma tista' taraw fl-slides, jiġbor flimkien il-produtturi u l-enin għal kategoriji differenti tal-vetturi rappresentaw 90% tal-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea u 80% tas-suq tal-Unjoni Ewropea. Jinkludi ovvjament produtturi li mhux Ewropej tradizzjonalment iżda uħut minnhom għandhom faċilitajiet fl-Ewropa. Islajd li miss. Palma qed regolament fuq il-regolament napoġġaw il-miri u l-enin għall-2020 naħdmu mal kummissjoni Ewropea u nappoġġaw l-erba għanijiet u l-enin palma testaw taraw huma semplifikazzjoni, l-ambjent, sikurezza u l-ħtiġijiet amministrativi ġodda Dawn huma ta' sfida l-industrija kemm fuq medda għasira u medja ta' żmien waslu għal aktar komplessitajiet u dan ifisser aktar pisa l-istati membri li jridu jimmaneġġjaw il-provazzjoni u mbagħad hemm piżijiet għall tekniku, produzzjoni u għassu suq għax irid ikun hemm soluzzjonijiet biex ikunu jistgħu jżommu mal-klijenti, mal-konsumaturi. U għalhekk hemm aktar spejjeż involuti fuq il-perjodu ta' 10 snin li huwa kopert mill-regolament, hemm ukoll konsiderazzjonijiet tal disinn u tal-riċerka u l-iżvilupp bħala spejjeż u dan ifisser li l-kalendarju u żmien huma importanti għal fattibilità tal-miżura għal kemm tista' tiġi implementata u għal pis fuq il-konsumaturi. Tkellimna dwar stili differenti ta' vetturi fuq is-suq Ewropew. Ħafna drabi nassoċjaw mal-motur il-kbar, iżda nisħu li iktar minn nofs is-suq magħmul minn scooters. Ħafna minn dawn huma vetturi b'kapaċità baxxa tal-magna tagħhom bejn 1300 euro għal konsumatur u dan huwa importanti meta nqisu regolament. L-slide li jmiss. Kelmtejn forsi mhux ċara fl-slide iżda xi ħaġa dwar il-kalendarju u l-iskeda, l-iskadenza. Il-kunċetti għal ċiklu ta' ħajja tal-modell jista' jkun aktar minn 10 snin għal modelli differenti, is-soltu jkun hemm 3 snin jew 4 snin bla ebda bidla l-vettura u fi ċiklu ta' ħajja li jkun hemm bidla f'nofs iċ-ċiklu ta' ħajja tal-prodott u meta ta' ħarsa lejn l-ekonomija tal-iskala li semmu qabel rridu nisħu li l-aqwa modell li qed jinbih fl-Unjoni Ewropea huwa inqas minn 20,000 vettura kull sena. L-iktar karozza li tinbih fl-Ewropa tfisser sarraf minn nofs miljun eh, vettura kull sena. Ħafna mill-modelli tal-Unjoni Ewropea huma inqas minn 5000 vettura kull sena u oħrajn huma inqas minn 1000 vettura kull sena. Dan xi fisser biex nkun nistgħu nagħmlu rangers, ranġar skont il-lineups, skont il-produtturi, etc. Dan jistgħu jkollhom tliet magni differenti u għalhekk hemm aktar komplikazzjonijiet, hemm bejn 20 40 tip differenti fil-modelli u għala dan minħabba l-użu l-għanijiet differenti tal-konsumaturi u anki minħabba l-rekwiziti differenti għall-autorizzazzjoni u għall-licenzi. Dan wassal għal aktar adattamenti u aktar economies of scale għas-settur konċernat għandek il-pjanar tipiku tal-produzzjoni ġifiri s-sena għal-reċerka tal-kunċett, t snin għal-izvilup tal-prodott, li mbagħad jiġi introdott u wara erba' snin ikun hemm bidla minima u mbagħad hemm it-tieni ċiklu ta' erba' snin li wassal għal tmiem il-ħajja tal-prodott. L-slajd li jmiss. Hawnhekk tistgħu taraw il-proposta mill-Kummissjoni u tistgħu taraw li dak li għandna hawnhekk huwa sensiela ta' rekwiżiti uħut minnhom qed isegwu loġika apposta hemm dati differenti maħsuba għal passi tal-standards euro, aħna nappoġġajna dawn id-dati u l-iktar importanti huwa li hemm differenzi apposta l-approvazzjonijiet eżistenti u dan huwa importanti ħafna għaliex l-adattamenti u l-approvazzjonijiet ifisser aktar u aktar xogħol. Dan mhux il-każ għal rekwiżiti kollha ovvjament semmejna l-OBD għal eh, eh, sistema ta' diagnostika abbord hemm vetturi li applikaw minn ċertu data u dan ifisser aktar komplikazzjonijiet fil-ġestjoni tal-prodotti. Xista jkun l-impatt ta' dan mill-produtturi u l-fornituri? Ikollhom ftit ħin biex jimplementawa semmija Survan de kampu u anki jkun hemm dewmin fid-diskussjonijiet fil-Kunsill. Iżda mhux biss minħabba fek, anki jekk ikun hemm progress palma kienet tistenna l-Kummissjoni qatt ma nkun nistaw nsabu f'pożizzjoni li nilħqu mal-data tal-2013 li hija proposta bħalista fil-proposta tal-Kummissjoni. Slide li jmiss dan huwa sommarju tal-bidliet u l-proposti u lan u li huwa li jkun hemm kalendarju raġonevoli biex bekk nkun nistgħu naqdu r-rekwiżiti li jżommu mal-iskeda u dan huwa importanti u għalhekk fuq il-graf tistaw taraw li aħna proponejna li nbidlu li nċaqalqu l-applikazzjoni minn tal-inqas b'sena dan huwa proċess dinamiku li aħna involuti fih u bħalma nafu memx garanzija dwar id-data meta l-aħħar pakketta meżuri ser jiddaħħal. Mhux biss dan ir-regolament ta' kodeċiżjoni dan anke l-atti delegati ma nafux meta jispiċċaw. U li konna viżibilità fuq dawn ir-rekwiżiti hija fundamentali biex bekk niżviluppaw il-prodott. Bħalma taraw lejn il-parti l-olja tal-graf ħallejt il-ċiklu ta' ħajja nisemmejt qabel ninsabu diġa b'din is-sitwazzjoni fejn nippruvaw naqsu l-fażi tal-iżvilupp u jkonna eh, najdu li jekk nkomplu nkunu aktar stretti tkun impossibbli għal produtturi li laħqu. Hawnhekk qed napplikaw il-loġika li l-ewwel napplikaw rekwiżiti għall approvazzjonijiet u mbagħad tat-tipi kollha ta' approvazzjonijiet tal-ABS u l-OBD. Dan jippermettina nagħmlu l-bidli tal-an partikolari jkun hemm approvazzjoni kemm għall manifatturi kif ukoll l-istati membri li kellhom tħassibiet kbar dwar il-komplikazzjonijiet marbuta ma' din ir-regolament il-ġdid hemm semmija speċjali fuq dan fuq l-informazzjoni għat tiswijiet u l-manutenzjoni hemm ħafna fokus fuq l-aspetti tekniċi iżda dispożizzjonijiet u l-loġistika marħbruġa mill-industrija jekk il-proposta tibqa' kif inhi huma diffiċli jekk mhux impossibbli li laħqu magħhom ċertu SMEs, speċjalment fil-produzzjoni tal-muturi b'mod partikolari u għalhekk nixtiequ li dawn il-rekwiżiti IMI jitresqu sal-2017 u għal ħut minnhom sal-2020. Dan il-mod aħna nemnu li l-impatt tal-produtturi u l-fornituri jista' jitnaqqas u niksbu xorta riżultati li regolament jixtieq jikseb u aħna nappoġġawhom kun jista' jkun aktar raġonevoli fil-ħin, żomma rekwiżiti u jgħin biex innaqsu l-ispejjeż f'stadju tant importanti jgħin li jkollna skeda li tista' ġestija għall riċerka u l-iżvilupp li hija importanti għall produtturi tagħna. L-aħħar slide. Semmej diġà li din hija sitwazzjoni fejn aħna nitolbu f'sitwazzjoni ideali tas-suq. Palma tafu l-industrija intlaqtet bil-kbir mill-kriżi u f'dawn l-aħħar sentejn tlafna madwar 25% tas-suq. U memx sinjali ta' rkupru bħalissa. Biex nkun nistgħu nagħmlu paragun, l-industrija tal-karozzi fuq l-istess periodu kellha inqas minn 6%, ġifieri impatt ta' erba' darbit akbar fuq din l-industrija. Dan poġġa pressjoni kbira fuq il-produtturi, fuq il-fornituri u dawk li jagħmlu distribuzzjoni u għalhekk l-importanza tal-iskeda f'din ir-regolament hija iktar u aktar kritika. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Uh, Mr. Grazie ħafna il-kellim li jmiss, Sur Basit. Grazzi, President. L-ewwel nixtieq nirringrazzjak tal-li stedintuna hawnhekk biex nagħmel preżentazzjoni fuq l-abbozz ta' proposta tal-Kummissjoni. Fiġiefa hija organizzazzjoni importanti għal Eh, distributuri aftermarket tal-karozzi u tal-parts tal-karozzi u fis-settur tal-industrija tal-karozzi. Aħna rridu kompetizzjoni effettiva u ħilsa u aċċess ġust għall-spare parts u anke informazzjoni fuq l-aftermarket Ewropew. kollegi semma ħut ċifri u għalek mussan għot intennijom, iżda nishtiq nisħaq fuq servizzi aftermarket qed nitkellmu dwar 37,000 punt ta' beħu servizzi fl-Ewropa li rappresentaw 150,000 impjegat fl-Unjoni Ewropea u l-aftermarket ifisser madwar 70% tal-liħ tas-settur kollu. Pal aftermarket tittifhem u forsi mhux magħruf sew li dan huwa katina ta' operaturi u kull attur, kull entitaj importanti għal PTWs, Power to Wheelers. Għandek il dealers għandek il-produtturi tal-vetturi, iżda mbagħad għandek multi-brand repairers, għandek il-fornituri tal-informazzjoni teknika, għandek il-parts distributors, għandek il-tools manufacturers, parts manufacturers oħrajn li qed jagħmlu servizzi kollha l-vetturi. Islaj li jmiss. Hawnhekk tixtieq naqsam magħkom xet najdu meta nitkellmu dwar servizzi moderni ta' tiswija u manutenzjoni fuq il-vetturi u moturi moderni. Mitnar titissawi mutur t-tamil? tagħmel tamil identifikazzjoni ċara tal-vettura, rritu kunem diagnosi tal-vettura, jew il-problema għanda, il-vettura, mbagħad irid jagħmel analiżi tal-problema, b'esperienza aġġornata, irrit jidentifika li huma l-parts eh, li għandhom ħsara, irrit jordna l-parts il-ġodda, irrit jirċiv l parts mbagħad ibiddel eh, jiffittja l-parts fil-vettura u mbagħad ikun irrit jagħmel aġġornamenti tas-software, jagħmel re-initialization tal program biex bekk il-konsumatur ikun jista' jiġbor il-vettura taħdem fl-aħħar mill-aħħar. Biex dawn il-passi kollha jseħħu rridu kun hemm aċċess għall-informazzjoni teknika din hija kritika u rridu nserħu fuq informazzjoni diagnostika standardizzata fuq sistema OBD. U ovvjament rridu nserħu wkoll fuq l-użu tal-lodod diagnostiċi multi-brand. Dan din l-informazzjoni hija meħtieġa mill daw kollha li jsewwu inkluż il-membri tal-settur u n-netwerk tal-, -settur, u tiswija u servizzi fuq ditti oħrajn ta' vetturi. Ktar fid-dettal dawn huma l-erba' punti ewlenin għal tiswijiet u manutenzjonijiet moderna. Qed nitkellmu dwar informazzjoni għat tiswija, spare parts, taħriġ u multi-brand tools. Nislaj li miss. U li miss? Għawn tistgħu taraw li wara dawn l-erba punti ewlenin hemm informazzjoni teknika li hija disponibbli biss mill-produttur tal-karozzi. Fuq ix-xelluk qed titkellem dwar l-informazzjoni tal-manutenzjoni kif ħad tiffittja spare part speċifika pereżempju u qed nitkellmu mbagħad dwar l-informazzjoni li għandhom bżonn il-produtturi tal-spare parts biex ikunu jafu kemm hija kompatibbli jew le part partikolari. Mbagħad għandna informazzjoni ta' taħriġ u informazzjoni speċifika li tippermetti li jkun hemm il-produtturi tal-lodot ta' diagnostika biex jiżviluppaw prodotti li jaħdmu tas-sow. Għalhekk huwa essenzjali li l-operaturi indipendenti u mhux biss dawk li jsowwu jkollhom aċċess għall-OBD u għall-informazzjoni tal-manutenzjoni tat-tisfija. Mill-punt di vista makropolitiku smajt ħafna affarijiet fuq tħassib ta' sikurezza u l-konformità ambientali, iżda il-punt kollu ta' leġizlazzjoni hija li rridu nkunu kapaċi niżguraw li s-sikurezza tal-vetturi u l-konformità ambientali jeżistu mill-ewwel jum li jidħol fis-seħħ il-prodott, iżda anke matul iċ-ċiklu ta' ħajja kollu tal-vettura. Rridu li kunem hemm kompetizzjoni effettiva fl-aftermarket għal benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej u rridu niksbu wkoll konsistenza tal-politika u konsistenza leġislattiva fl-Unjoni Ewropea fis-settur tal-karozzi. Raddejna wkoll f'dan il-Parlament Ewropew l-standards tal-Euro 5, issa nagħmlu standardizzazzjoni tal-Euro 6 għall-inġinji l-kbar, semmejtu vetturi oħrajn l-aċċess għall-RMI huwa preżenti għal fl-abbozz kollu ta' dawn il leġislazzjonijiet Fir-rigward l-iskeda ta' ħin u l-fattibilità, aħna nemnu li l-2013 hija mira tajba u meta tqis li aktar minn 90% tas-suq huwa miżmun minn eh, entitajiet industrijali kbar jew kbar ħafna nitkellmu dwar ditti marufa, Yamaha, Honda, Suzuki, Peugeot, BMW, mumiex atturi zar. U nishtiq ngħid ukoll li dawn il-produtturi diġà japplikaw dan il-prinċipju għall aċċess tal remmaj għal dawk li jsowwu fisimhom stess. Xejn speċifiku iżda ikollhom aċċess indaqs pal dawk li jsowwu tagħhom stess laqat l-industrija iżda laqat l-aktar l-aftermarket u s-suq u l-beħ tal-aftermarket. Mbagħad fir rigward standardizzazzjoni, aħna mhux qed nistaqsu għal standardizzazzjoni immedjata iżda għandna bżonn buffer li nżommu f'moħħna. Imbagħad hemm l-ispeċifiċità teknika li anki jekk l-informazzjoni ta' tiswija tiġi mitluba f'meta tiġi biex tiġi approvata, jekk ma tiġix provduta, il-produtturi għandhom perjodu ta' sitt xhur fejn ikun jista' jkun konformi. Is-slajd li mis, l-opinjoni tagħna b'mod ġenerali huwa li t-test huwa pożittiv kollox ma kollox għax jieħu dispożizzjoni mill leġiżlazzjoni tal-Euro 5 u dispożizzjoni ta' Euro 6 għal vetturi fil-komunità. Hemm bżonn ta' titjib għaliex dan it-test huwa bbażat bejn u ieħor fuq l-ewwel abbozz li tressaq mill-Kummissjoni f'sena 2000. Ovvjament kien hemm avvanzi teknoloġiċi minn dak iż-żmien, żviluppi tas-suq ukoll u rajna eżempji prattiċi fil-settur tal-karozzi u tal-inġinier kbar li urawna li hemm marġni għal titji fit-test tal-Kummissjoni, iżda aħna pożittivi kollox ma kollox. U nixtieq nagħlaq dan l-aħħar slide li kull ma nitolbu huwa li jkun hemm operaturi indipendenti u ta' multi brand li jkomplu jipprovdu servizzi ta' kwalità u prodotti fuq livell indaqs effettiv u ġust għal kulħadd tassew għanna bżon nistennu sal-2016 u 2020 biex niksbu din informazzjoni biex nkun nistaw insowu dawn il-vetturi. Jina ċert mill-punt di vista ambientali u ta' sikurezza memx għalfejn nuqot intenni dak li jtnajt għomnek. Grazie, President. You, you perfectly encompassed your argument. Grazie. International Act spiega sew uh, l-argument tijak fit-8 minuti ftit sekondi. Tajjeb. Naħseb li dan kienu utli ħafna. Issa għanna ftit ħin biex nagħmlu round ta' domandi u jekk eh, kollegi u forsi jisaqsu kwistjonijiet iktar partikolari. Signor Rula, ma nafx hekk għandek xi domanda. Jew inkella tixtieq tistenna ftit. Nixtieq nippermetti bżiet ħin is-surġon li jikkumenta ftit. Ser nippenetu permettu ħames minuti għas surġon għabel naqalqu. Għal-stant irridu naraw hekk kanniex round ta' interventi minnaħa tal-kollegi sur Van de Kemter ikollu l-opportunità li jagħlaq fl-aħħar. Is-sur Lenge. Grazie ħafna, President. Jiena naħseb li hemm għatta punti li nixtiequ nanalizzaw f'din il-proposta, nanalizzawhom fiktar dettal. Fl-aħħar round għana edna li hemm limit values u durability li jem. punt importanti ħafna. Il-limit value forsi jista' jkun sfida kbira iżda huwa l-ispett ta' durabilità li ser juri kemm jaf effiċenti vettura wara ċertu ammont ta' kilometri li tkun għamlet. Daqstant dan huwa għandu jkun il-punt ewlieni tagħna rigward ta' durabilità Għanna sistemi, sorveljanza tas su u wkoll jista' jkun irridu regoli iktar ċari. B'dan il-mod, din ir-rekwiżita d-durabilità jista' jikseb iktar appoġġ. F'dan il-kuntest, Sur President u r-rapporter, jien naħseb li għandna nirriflettu fuq eh, il- komitoloġija u kemm għandna nagħtu importanza l komitoloġija fir-rigward tal- turi per eżempju tal-passiġġieri mbagħad il-vannijiet, il-komitoloġija per eżempju ingħatat libertà ħielsa. Dan ma kienx proċess daqshekk maġġel fil-gwart ta' karozzi privati jew inkella moturi. Motu bħala parti mill-proċedura parlamentari meta wasalna għal eh, mekkanizmi ta' sorveljanza l OBD ċertu affarijiet għandhom jiġu kjerifikati u rridu naraw eżattament jekk il-komitoloġija għandix ikollha xi limiti imposti fuqha. Il-telet punt huwa dan, jiena naħseb li l-preżentazzjoni fuq il-suppliers kienet waħda konvinċenti jura fuq l-karozzi tagħmel rekwiżiti għal aċċess għall informazzjoni teknika u din hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn nibqgħu nibdlu nirranġaw għaliex il-prinċipji ewlenin bażiċi baqgħu l-istess iżda l-possibilitajiet tekniċi nbidlu. U jiena naħseb li għandna nkunu ċerti li sewwieqa kapaċi irrid ikunu jistgħu jagħmlu tiswijiet jew inkella jieħduha mat-tiswijiet kif suppost għal daqstant din dan il-punt irid jiġi mtejjeb. Ukoll irrid nasba jekk hemmx potenzjal l-armonizzazzjoni iżda rridu niddefinixxu x'inhu huma l-punti ewlenin. Jiena nixtieq niddiskuti fiktar dettall magħkom jekk din għandix tkun fil-mod ta' kif proponejta inti. Jekk niftakar sew l-armonizzazzjoni tal-mod ta' kif id-data ġiet ippreżentata kienet kwistjoni jew linija li aħna ndirizzajna. Jiena naf li inti involut fjura 5 tal karazzi tal-passiġġieri u rridu ntalbu l-esperti tagħna biex jitritaw dan. Sinjora Rula, Surja Paw għandkom xi domandi oħrajn? Sinjora Rula, Jina nixtieq insemmi punt partikolari. Naħseb għax kien hemm kontradizjoni kontradizzjoni bejn l-ewwel eh, bejn it tini t-tielet round. Jek fim sew it-tieni round eh, u jek fim sew żewġ esperti, t-teknoloġija ġa tinsab ehm, hija eżistenti biex ikun hemm standard iktar għalin. Fil-passat vetturi b'żewġ roti kienu warra dawk berba, iżda mbagħad laħqu mal-oħrajn. U jekk fimt sew, ir-rida kienet li nippruvaw narmanizzaw kollox. Iżda fit-tielet round din l-idea li namlu xi tip ta' differenzjazzjoni ħarġet. U Rigward tal-manifatturi, naħseb li r-risposta tajba għal kriżi li ma li posponu xejn, iżda li nibqgħu għaddejjin, nibqgħu mixin, dan id-dibattitu mhux qed isir biss fl-Ewropa, f'da fiċ-Ċina, fl-Indja, f'reġuni oħra fid-dinja fejn impatt ambjentali ta' vetturi b'żewġ roti eh, qed jiġi diskuss bl-istess mod u għandaqstant għandna nibbenefikaw il-produtturi Ewropej u nagħtuhom vantaġġ ukoll Domanda tiegħi għalda, stant i jekk forsi għanniex niġbru fihom stadi, niġbru flimkien stadi varju, mhux noqogħdu nwessawhom iktar. Is-sur repa jekk jogħġbok. President, mistiedna onorevoli, din kienet dan kismajna ħafna informazzjoni teknoloġika dwar dan is-suġġett. Issa dwar l-ħar prezentazzjoni jien għandi domanda. X'inhu riskju skont intom li il-manifatturazzjoni, produzzjoni ta' spare tiġi mexxija trasferita għal pajjiżi terzi u x'inhu huma l-possibilitajiet li nikkontrollaw spare part minn dawn il-pajjiżi terzi? jina qed ninkwieta għal kompetitività tagħna u wkoll regoli tal-kompetittività fis-sitwazzjoni tal-aftermarket. Grazzi. Naħseb li din hija domanda ta' politika industrijali. Ħejt il-President. Iktib permettu li ser insemmi ftit punti bħala perspettiva tiegħi bħala xedaw rapporter biex nerġa' mur lura l-aħħar tal-preżentazzjonijiet dwar it-tiswija u manutenzjoni naħseb li Eh, smajna punt interessanti ħafna dwar eh, mantintieni moderna u mod partikolari għodda ta' taħriġ u informazzjoni għal għattiswija repair information. Jien nixtieq insaqsieħ kif jaħseb li il-manifattur produtturi ġifiri kun jistgħu jiċċekkjaw li eh, min qed jagħmel it-tiswija li għattu l-informazzjoni kollu taħriġ tajjeb kollu l-għodda tajbin u jkollu l-apparat meħtieġ biex jaddi din informazzjoni. Umbat, domanda l-ħra s-sur, perlo, jiena kiena produttur sodisfaċenti fl-Unjoni Ewropea l għandi taħriġ tajjeb għoddaw informazzjoni għal daqsant jiena nkun nista niġi eh, konsidrat bħala eh, persuna li issawila dawn il-vetturi autorizzat It-tieni punt, dini u wkoll assur perla, iżdoħrajn jistgħu wkoll jistaqsu domandina, ma naħsibx rispondejtu domanda tas-sur Lange u tas-Sinjura Rula. Jekk għandniex vera bżonn ta' jina mħawa ta' unnek, eh, imma għanna vera l-euro 456 f'periodu daqsek għazir minħabba li hemm xida ċara kif għallina Sur Bostels li t-teknoloġija u ħafna vetturi wkoll qegħdin jaġixxu li lin mill eh, l-istandard tal-Euro 4. Diġà jamlu jagħmlu dan jiġifieri. Issa jekk aħna ngħidu lill-Kummissjoni li din kienet ħaġa li rridu segu aħna u issa minħabba li għanna ktar żmien biex nagħmlu dan u nfisser li il-ġurnata meta nibdew titmur lura għandha stant eh, għandna żmien biex nraw dan l aspettu din il-proposta. Sur Van Kemp. Camp. President, forsi tista t-permetti li domanda oħra li sur De dwar il-politika tal-anti-tempering ġifiri meta jisiru xċertu tibdiliet fil-vetturi għaliex din tagħmel dida kbira um, l-ambjent u għas u kol. Aħna lkoll konna żgħar xi darba u konna noqogħdu nibdlu nirranġaw il-muturi tagħna. X'tagħmlu intom ġewwa Franza biex jissolvu din il-problema u ma ssirx ma jsirux daqshekk tibdiliet f'dawn il-muturi. Tistgħu tgħidu li eżattament x'ista' jsir f'dan ir-rigward? Għanna xar minuti qabel eh, l-interpreti tagħna li tant jaħdmu ikollhom jitilquna. Jiena ser nistieden lis-sur Basse u s-sur Perlo tihom żewġ minuti kull wieħed. U mbagħad nagħti minuta oħra lil mm, kelima mill pellintani kurdi jitkellmu. Nibdew bis-sur Basse, Grazzi President. Smajt ħafna domandi hawnhekk u se nipprova nirrispondi malar kemm jista' jkun minnhom. Dwar l-aħħar domanda għalfejn ma nkunux membru tal-Authorized Network hemm ħafna kwistjonijiet dwar dan, ħafna dawk li sewu, repairers ma jridux ikunu parti mill-Authorized Network u hemm kol l-għażla tal-produtturi fis-sistemi ta' distribuzzjoni tagħhom uħut ma jridux multi branding pereżempju. U Element wieħed qablieni huwa li aħna mhux qed nitkellmu dwar dawk li jsewwu biss ikun faċli nagħmlu dan, iżda kifet l-aftermarket huwa katina u hemm ħafna iktar eh, minn dawk li jsewwu hawnhekk u distributuri, dawk indipendenti u eh, il-produtturi tal-odda jew inkella tal-spare parts u roadside risk services etc. Dawn mhux se jkunu parti mill-authorized repair network Umbat biex nassiguraw li operaturi indipendenti li għandhom il-kapacità li kollom għodda uh, eh, u spare parts uh, informazzjoni, ecc. Kif se jużaw din? Din ovvjament hemm responsabilità ċivili eh, u koll uh, legali li workshop juża kemm jista' jkun mm, l-odda li għandu biex jgħamil manutenzjoni tajba fuq il-vetturi. Umbat fir rigward tal-assoċjazzjonijiet nazzjonali u trade groups dawn iridu jispjegaw u jgħaddu l-informazzjoni li aħna għandna eh, dan kollu għad dispozizjoni tagħna biex ikonna manutenzjoni tajba. Għamilna dan l għawla ħar snin mit-sena u ma nasibx li jisir ikun hemm eh, għandna nibdlu għadin. din minkejja l-bidla teknoloġika, nafu kif namlu manutenzjoni u tiswija tal-vetturi rridu nibqgħu għaddejjin dik hija l-unika ħaġa. Grazzi. Proset tal-żammejt mal-ħin issa ngħaddu assur perlo. Prova nagħmel l-istess iżda ħafna domandi u forsi nipprova nibda mid-domanda tas-Sinjor Rule dwar il-kontradizzjoni li deret bejn iż-żewġ interventi bejn l-ACC u l-ASEM. Jidher mm, dak li għal ċar ħafna sur Bostels il-mizuri li inkisbu ma kellhomx rekwiziti ta' durability u din kienet differenza kbira biex tilħaq dawn ir-rekwiziti ta' durability il-produtturi rridu japprovaw 50% jew iktar taħt il-limitu legali biex jassiguraw li kunu jistaw jilħu l-limitu fl-aħħar tal-periodu ta' durability u għandaqstant hemm eh, sfida teknoloġika serja ah, din ukoll tista' tirrispondi għad-domanda ta' tliet stadji jekk għandix bżonn it-tliet stadji. Jiena naħseb li meta aħna naħsbu li jkun hemm bżonn għal power two-wheelers li jsiru iktar notfa, aħna t-naħdmu ma mal-Kummissjoni biex ikonna proposti iktar proattivi f'din id-direzzjoni. Xaġ importanti issa i li minħabba dewmin fil-proċess aħna maħniex sforzati li naġlu zejjet u namlu over engineering tal-prodotti. Aħna għanna vizjoni parzjali dwar il-rekwiziti mux bis mill-lat ambientali ta' minn dak ta' sigurta. ħafna minnhom għandhom jiġu definiti permezz ta' komitoloġija kif diġa għal u minħabba fekk aħna għanna żmien biex niżviluppawhom. It-tlet stadji jipprovdu, għall-inqas l-ewwel tnejn jipprovdu naqis ta' 25% ta' tniġġis, l-ewwel wieħed 25% tnaqqis u it-tieni ikkunem hemm traduzzjoni sewwa ta' dawn l-standards u rridu nidu wkoll in konsiderazzjoni situazzjoni ta' kriżi li ġa semmejt iktar kmieni. Fi rigward tal l-ispess tal-ABS li kienet domanda ta' ċer, din hija domanda importanti ħafna li għandna nindirizzaw. Ovvjament hemm informazzjoni li għaddejja fil-Parlament qed jitkellmu dwar l-ispejjeż tal-konsumatur li tista' tkun inqas minn 100 euro. Aħna nixtiequ li dan ikun il-każ iżda rigward ta' informazzjoni li spejjeż għal-manifatturi illum eh, tal-hardware -tal meħtieġa biex tagħmel ABS fuq mutur hija ta' 250 euro. U koll barra minn dan jrid ikollok software u koll il-calibration ta' sistema u minħabba il-varjetà kbira ta' modelli li ġa semmejna iktar kmieni fil-prezentazzjoni, din it-tip ta' calibration hija ħafna iktar komplessa milli għal-karozzi din teħtieġ iktar fine tuning minħabba il-basis eh, tal-vettura u għal da sant dinija kwistjoni ewlenija kif ġa semmejna iktar kmini il-penetrazzjoni eh, fissu għada baxxa ħafna u nixtieq nefasizza dan aħna għadna għanna 50% tal-vetturi disponibli b'advanced braking system u dawk il-vetturi ikbar għandhom l-ABS u dan jiġi tradot f-35% fil-rigward ta' bejħ. U koll ekonomija ta' skala li jistaw jinkisbu, eh, diġan kizbu. Ġifiri jek naslu għal 100 euro jew inqas minn 100 euro bħala spess tal-konsumatur mhijiex informazzjoni kredibbli qed nanalizza domandi l-oħrajn naħseb li id-domanda ta' l-RMI tindum wis Iva, ser niqafem mela. Skużani, ma xtaqx noqgħod nafsek bil-ħin, iżda xtaqt nipermetti ftit ħin s sur Lenga. Is-sur Bostels. Grazzi, jiena naqbel bisħih ma daq li għali s sur Perlo u din kienet dejta minn durabilità jien kifet jienħat il- il- eh, bżietin biex nejdilkom waqt il-prezentazzjoni tiegħi li kien hemm bżiet informazzjoni dwar id-durabilità tas-sistemi, sistemi li ilhom fis-suq uħut minnom huwa diġà durable u xtaqt nsemmi dan biċ-ċar u kol ħaġa oħra relatata mal-replacement components dawn u il-koll jridu jkunu durable. Yes, I, I, try to be very fast about uh, anti-tapering. I was talking mainly about moped. Grazzi jena tkellimt mod partikolari dwar il-mopeds, mux neċessarjament dwar l-scooters, għalli xrewa Franza nofs mm, dawn insibu fit-tora u ma mopeds. Iżda wkoll hemm il-muturi u eċċetra. Ovvjament l-impatt tal-bidla f'dawn il-muturi uh, ovvjament mux bis twasal problemi ta' missjonijiet, iżda wkoll eh, problemi ta', ta sejja żejda u din eventwalment tista' tiġi trattata um, u meneġjata mill-pulizija fit-toro. L-istima li kena fir rigward ta' dawn il-mopeds li qegħdin jinbidlu jisirġilhom tibdiliet kienet ta' iktar minn 50% kienet madwar 60% fl-2006-2007 Hemm ħafna modi ta' kif tista' tagħmel din it-tibdiliet fil-mutur iktar diffiċli. Per eżempju, kalibrator jista' jinbidel faċilment ħafna. Aħna rajna r-riżultati l ICC li l moped eh, b'electronic injection eh, huma eh, tajbin fir rigward tal-emissjonijiet u għal daqstant u l-fuel injection Eh, hija ħafna iktar diffiċli ssir. U għal daqstant ikunu iktar diffiċli li toqgħod tagħmel tibdiliet fihom dawn il-muturi. Naħseb li m'hemm xejn iktar x'għandi xnajt hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lill-esperti kollha tal-li ġew u kontribwixxew naċert li jintom eh, dettalji ta' kuntatti ta'kom biex bekk kull min segwi ikun jista' jagħmel follow-up fuq l-slides tagħkom, ser t dettalji tagħkom fuq il-website tagħna għal min jixtieq ikkuntattjakom issa ser nisidem lil Filip John. Naf li ma jistax jirrispondi għal kull domanda li semma sissa, iżda nixtieq nirringrazzjah mill-ġdid tal-li ġi asmieħ u nagħtih l-opportunità tal-li semma xi punti li l-Kummissjoni kienet edha taħdem fuqhom. Sur Filip Ġoni kjoġbok. Thank you, President. We have been coming. Grazie, President. Aħna ġejna unek biex nisimaw u smajna sew u tallimna ħafna u ovvjament dan se jippermettilna li nipparteċipaw b'mod kostruttiv fid-diskussjonijiet tagħna. Forsi xi punti biex nirrispondi dwar l-ispejs tal-IBS, l-emissjonijiet tas-sigurtà, l-emissjonijiet l-ispejjeż tal-ABS eh, dawn ovvjament ma ta' tħassib għandna kien naħsbu fuq dan u jekk tanalizzaw l-istess ċert l-impatt li jiġi preparat, sfortunatament aħna ma stajniex eh, namlu preċiżjoni fuq l-ispejjeż tal-ABS fuq il-prodotti kollha. Ġifieri namlu stima u nieħdu l-medja tal-ispejjeż fuq it-tip eh, medju ta' vettura. Iżda, aħna qegħdin nippruvaw aħna ksibna ratio ta' wieħed għal tnejn f'rigward tal-cost benefit u dawn il-benefiċċji se jkunu wisa għal ħafna ħafna prodotti. It-tieni kwistjoni. Aħna konna qegħdin niddiskutu fuq is-sigurtà u l-aġir. Aħna nistgħu nifmu ovvjament li hemm rol attiv minnaħa tal-sewwieq biex ikonna riżultat pożittiv rigward tas sigurtà fit-toroq. Sa dak li qegħdin infittxu mal-miżuri biex nevitaw kemm jista' jkun l-inċidenti li jridu jsiru. U dan għandu jkun dak li aħna naraw mod komplementari Firgward l-emissjonijiet, hemm element li huwa ftit sorprendenti iżda livell ta' emissjonijiet ġejjin minn dawn it-tip ta' vetturi hija għolja ħafna u din hija xi ħaġa li aħna m'għandniex ninsew u aħna nħossu li l-aħjar mod ta' kif mm, nittrattaw dan il-punt u li nittrattaw il-qofol li ġo carbons. L-aħħar element huwa eh, l-kwistjoni ta' skeda li ġiet imsemmija bosta drabi hemm żewġ elementi il-fatt li huwa minnu li diskussjoni bħalissa fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill qegħdin jieħdu ftit ħin, sa nista' nassigurakom milli min-naħa tagħna ħnet nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ikollna diskussjoni tajba u li tippermetti lill-Parlament li jkun konxju u xinu ma e, xinu tħassib it e, Tini punt huwa il e, data skadenza il-timetable għal komitoloġija. Aħna nafu li irrid ikonna preparazzjoni għal komitoloġija aħna rridu nkunu konxi li kemm minnaħa tal-Kummissjoni aħna nistgħu nikkommettu ruħ għal timetable biex nasiguraw li tekst tal-komitoloġija ikun disponibbli fil-ħin biex bekk l-operaturi jkunu lesti. Grazzi. Well, thank you very much. Grazzi ħafna tal-li ġejt u tal-li smajt dawn il-punti kollha li ġew prezentati. Jiena nixtieq nispjega bil ġdid li meta tiġi l-kwistjoni tal-komitoloġija, nisinteressa li kulħadd hawnhekk Nidilkom li fosmo fejn regolamentazzjoni ma tiddefinixxix osma speċifiċi jew tiġi aġġornata fil-futur, allura stant hemmhekk hemm proċess fejn l-esperti jagħmlu proposti u mbagħad aħna bħala parlament ikun l-opportunità li neżaminaw dan u nassiguraw li dawn ma jkunux elbu l-intenzjonijiet eh, oriġinali. Issa nixtieq Nipermetti li s survent Vandekamp jala u nirringrazzjaħ tal-li organizza dan da' daqshekk interessanti. President, grazzi ħafna. Fis-seba jien irrid inkun għal ikla ta' lasem u uh, ser toħod li nofsija sa ma nasal mill uh, raba solar għal solar zero għal daqstant irridu u malajr din il-laqa. Għandi erba punti xnajt, nirringrazzjakom l ewwel l-assistenta tiegħi l ewenet net Van Flis, per eżempju, tal-li stidnu li dawn in-nies kollha. Jekk jisplodu dan il-bini il-lejla, ikunu erdu l-industrija tal-muturi għal l-20 sena li mis jgħid il-kellim. U nirringrazzjam ukoll tal-prezentazzjoni fil-bidu ta' din il-laqa. Aħna se nibqgħu għaddejjim din id-diskussjoni fil-ġimgħat li ġejjin se nippreżentaw rapport, la bosta rapport tagħna mbagħad iktar ta' tkun tistgħu tagħtu l-kummenti tagħkom u suġġerimenti. Domanda ewlenija hija il-kwistjoni tas sur Langen fuq xanna li permettu l-komitoloġija. Jina naħseb ħafna, hemm ħafna, għaliex din hija xaġa teknika għal politiċi bħali. Dak li qed nagħmlu bħalissa u tekniku aħna għalina bħala politiċi u għal-daqstant aħna pero bħala politiċi rridu niddossib il-punti għu l-nin regolamentazzjoni. Insomma, il-ġimma diħla sena raw nistaw nagħmlu bħala politiċi u x'nistgħu natu fidejn il-komitoloġija. Grazzi ħafna. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. Tali parteċipajtu. Grazzi ta' l dawk li għadhom qed jismana fuq eh, l-internet. Aħna ħerqana naħdmu magħkom fix-xhur li ġejjin fuq dan id-dossier ferm importanti il-lejla tajba u lill membri tal-kumitat nintaqgħu nerġgħu it-tnejn fil-11 ta' April fit tlieta ta' wara nofsinhar ah, is-sessjoni li miss tagħna. Grazzi.